tal-14 ta' settembru ħareġ bil-mandat ta' Sinjura Gras van der Heinz, ta' Stefano Mawlu, ta' Nikolaus Huntis u ta' Awke Zistra irrapprovawhom u fil-fatt talbuna sabiex napprovaw il-mandat tagħhom. Mid-9 ta' Lulju għas-Sinjur Gras van der Heinz, mid-13 ta' Lulju għas-Sur Mawlu għal-Sur Huntis fil-20 ta' Lulju għas-Sinjura Dilstra mill-1 ta' Settembru. Jina nitlobkom sabiex tappoġġaw dan mandati għandkom aġġezzjonijiet jekk le nista' nikkonferma li dawn mandati huma approvati.